niftaħ din is-seduta għallum u l-ewwel punt fuq l-aġenda huwa rapport minn Salvador Garriga Poledo ninvestu fil ġejjin qafas finanzjarju multijanwali ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u inklużiva fil-qosor MFF. L-ewwel għandna rapporter is-Sur Salvador Garriga Poledo għandek il-kelma, onorevoli. Signor Presidente. Grazie ħafna President. Kommissarju Lewandowski, eżis kollegi. Kenna il-budget